Right, welcome back everybody. I hope you have had a good break. Um, uh, I have to apologize in advance. Natikom kolli nitlob skuza minn qabel ek taraw ninqum u nisparixxi. Jien għandi eh, problema b'dari u il-Parlament għadu ma tanix l-aħjar tamir. Wala kek joġobkom ħudu paċenzja bija. L-ewwel punt fuq l-aġenda passoltu għandna l-adozzjoni tal-aġenda. Nadottawa grazzi tas-sew nixtieq ngħidilkom illi punt, punti tlieta u erba lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina illi għanna diskussjoni ma' Mario Draghi u kol prezidenta l-ICB u kol skambju ta' femmit ma' Michel Barnier din ser isir in kamera. Biex bekk aħna nkunu nistgħu niddiskutu affarijiet illi għadhom jew ma jistgħux ikunu pubbliċi u għadhom ma ġewx pubbliċi, ġifieri il-mezzi tax-xandir u lobby se kollhom jitilqu hawnhekk għal dawn il-punti. L-istaff tal-Parlament, l-MEPs minn dan il-komitatu minn komitati oħra jistgħu jibqgħu hawnhekk, nemmen ser ikun hemm MEPs li jkunu jixtiequ jieħdu sem l-assistenti u kol jistaw jibqaw imma imma l-oħrajn li mummiex parti mill-istaff tal-parlament ma jistaw jibqaw. Imbagħad sessjoni tarġa tkun pubblika fis-6 kwart mal-Kummissarju Oliren biex niddiskutu l-aspetti l-oħra marbuta mal-Eurofos l-oħrajn ser ikunem hemm l-avviżi u l fil-ħamsa u nofs u issa ngħaddu għal punt numru 2 fuq l-aġenda jiġifieri l-fattibilità tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabilta. Ngħaddi l-kelma l rapporter Silvi. Thank you, Sharon. I'm sorry for you, but we are happy. Grazzi, Sharon. Aħna kontenti li ġajna unek. Jiddispeċini għalik, nishtiq nirringrazzja l-kollegi tal-li resqu l-emendi tagħhom. Għanna bosta emendi ħedimna ma' shadows, shadows jistaw jagħtu l-pożizzjoni tal-grupp tagħhom jina nisabħer għana illi nisma' din pożizzjoni għandna xi affarijiet pendenti il-mekkaniżmu ta' stabilità, per eżempju. U għalhekk jekk tajjeb għalik, Signora President, ejjew niftħu id-dibattitu u naraw x'għandhom xi jgħidu l-kollegi, u mbagħad nerġa' nitkellem aktar tard. Tajjeb. Tkellimt malajr, issa, issu l-fejo. Diego. Grazzi ta' sew, Sharon. Jina u kol nishti nsellem lil kollegi kolla wara f'din il-laqa L-ewwel laqgħa tagħna wara l-tajjel tas-sajf se nipprova nżomm fil-qosor ukoll resqin lejn il-fażi tal-emendi issa jien nixtieq ngħid illi bħala shadow rapporter jiena stinkajt biex infassal emendi illi dwarhom nistgħu insibu kunsens fil-PPE. Iżda jiena kont qed nittama illi il-gruppi kollha fil-kumitat ikunu jistaw jaqblu magħhom. L-emendi li jena fassalt nistaw naqsmuhom f'żewġ settijiet. L-ewwel sett għandu x'jaqsam ma l-idea ta' dak illi aħna nsejħulu eh, mutwalizzazzjoni tad dejn din mhix xi soluzzjoni mirakoluża, mhix ser tirranġa il-problemi tagħna u lanqas għandha lan illi issib tarf tal-kriżi. Irridu naħsbu dwara bħala soluzzjoni fuq medda medja ta' żmien it-tieni Kull soluzzjoni illi tħares lejn il ġejjini għandha tgħaddi minn emendi ta' trattat u għandha tkun imsejsa fuq Unjoni Ekonomika imtejba b'sovranità budġetarja u disċiplina budġetarja. Jiena xtaqt ngħid illi din l-idea hija importanti, Sinjora President Hekk biss nistgħu insibu soluzzjoni disċiplina budgetarja illi tinvolvi l-istati membri tagħna. Dawn huma l-emendi li nafassalt jiena provajt inżommu konformita ma' roadmaps illi diskuta, diskutiet il-rapporter, jina u koll ressa proposta għasira fuq medda medja ta' żmien l ekkim sejħa European Safe Bonds. Jina naħseb illi dawn ser wieġbu għal sfidi medjati li għanna għawnek mannix mutwalazzazzjoni ta' dejn ġenwini bil-garanziji imma hija xi ħaġa illi għandna iva nitrattawha. Fuq medda twila ta' żmien imbagħad dan huwa qasam illi ma rridux naħsbu dwar unjoni ekonomika u monetarja, sistemi effettivi, budgetarja, budget ġenwin tal-Unjoni Ewropea u bidliet gbar ta' trattat. Dawn huma l-ideat li jinsabu wara l-emendi tiegħi mod ġenerali u għalhekk jiena disponibbli jekk rapporter sew kollegi l-oħra jaħsbu illi għandna bżonn naħdmu aktar. Grazzi. Għanix nara li l-Edward. Għan xaħat mill-SND? Mela Le. Is-sur Epping. Ma jinsabx hawnhekk lanqas. Filip. Grazzi, Sharon. Jina nittama illi inti għaddilek mill-aktar fis possibbli nagħti merħba lil kulħadd se nitkellem bil-Franċiż għaliex ir-rapporter Ek għamlet. Dak li għamlet il-rapporter naraw li kienet ċaġa tassew diffiċli. Kont qed nitkellem ma' Diego dwar il-mutwalizzazzjoni tad-dejn, timmiex Panacea imma hija miżura fuq medda medja ta' żmien jena naqbel ma' Diego illi il-mutwalizzazzjoni ta' dejn hija għodda waħda illi għanna fil-kassa tal-għodda tagħna. Hemm bżonn ta' għodda toħrajn din hija miżura fuq medda medja ta' żmien. Imma aħna rridu naraw x'inhu dan il-perjodu medju jekk med perjodu qasir ifisser tliet xhur pas settur privat u perjodu medju jfisser sena tajjeb wis imma jekk perjodu medju jfisser 10 snin u iktar, mela allura hawnhekk għandna problema għaliex is-sistema finanzjarja tagħna u l-finanzi tagħna jinsabu fi kriżi u neħtieġu li jinsibu dawn is-soluzzjonijiet. Ma nistgħux insolvu l-kriżi mingħajr dan. Dan huwa dibattitu li għadu għaddej bejn dawk li jgħidu jew namlu unjoni politika imbagħad naraw x'jiġri wara. U l-oħrajn illi jridu jagħmlu mutwalizzazzjoni tad-dejn issa u mbagħad jaħsbu aktar tard dwar l-Unjoni Bankarja, Jiena naħseb li ż-żewġ naħat tad dibattitu huma żbaljati jridu nagħmlu ż-żewġ affarijiet fl-istess waqt u ma il illussu ta' xi għaxar snin oħra biex noqgħod narġgħu naħsbu dwar dan. U għalhekk il-pożizzjoni tagħna hija li ngħidu iva hekk irridu nagħmlu bażikament Isa bħal l-enerġija nukleari li rridu neħilsu minna, il-deċizjoni rridu neħdu għamil aktar fis possibli, issa. Ma jistax ikonna mutualizzazzjoni ta' dejn minar is-sovranità. Ma jistax ikonna kumpaniji finanzjarji jekk ma jkunx hemm kontroll demokratiku dan għandu jkun dibattitu operattiv u mhux akademiku. Bat hemm id-dimensjoni l-oħra dik demokratika. Ma jistax ikonna din il-mutwalizzazzjoni tad-dejn mingħajr kontroll xira, sovranità maqsuma. Min jgħid inċedu sovranità, jiena ngħid le. Maħniex inċedu sovranità hawnhekk. Maħniex naddu sovranità lil xi ħadd, imma qegħdin niġbru sovranità. Qegħdin naġgħu nwaqfu mil ġdid l-sovranità. Ħadd mu ser ikollu 100% ta' sovranità fuq il-dħul u l-infiq għaliex din hija kwistjoni kollettiva u mhux marbuta ma' xi stat membru wieħed. Aħna m'għandniex nabbandunaw il-metodu komunitarju. Jekk irridu skrutinju demokratiku, mela allura neħtieġu kummissarju tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji illi jkun jista' jkollu r wol ta' Parlament Nazzjonali jew ta' Gvern. Aħna neħtieġu Kummissjoni Ewropea illi tagħti kont ta' xogħla lilna illi nkun nistgħu inkeċċuha jekk tagħmel żball politiku. Irridu naraw xinu ma' rabtiet ukoll ma' situazzjoni attwali għaliex ma nistgħux ninjorawha din is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni tuża l-flessibilità tagħha li għandha fis-sorveljanza makroekonomika u budġetarja iżda il-Kummissjoni hija mxekla minħabba li għandha din il-viżjoni fuq medda qasira ta' żmien. Per x'qed tagħmel? il-Kummissjoni biex tiżgura li aħna nibqgħu ninvestu fil-greening tal-ekonomija tagħna. Is-semestru Ewropew urjena illi dan ma ntessix imma mhuwiex fil-qalba tal-konsiderazzjonijiet tal-Kummissjoni. L-aħħar punt jiena naqbel ma' Diego biex norbot ma' dak li kienet jgħid Diego anka jekk kena niddeċidu illum dwar il-mutualizzazzjoni kulħadd jaf illi dan ifisser bidla fi trattat u jekk dan irdomlu b'mod demokratiku għandna bżonn il-ħin id-demokrazija tieħu żmien. Għalina dan din mhux problema ma l-unika strument illi għandna biex nippruvaw niksbu xi ftit tal-ħin hawnhekk. Huwa illi niżguraw illi konna bażuka kbira li FSF jeħtieġ li kollu l-mezzi kollha biex jindirizza il-kriżi u aħna naqblu ma dak illi jgħid li sibi li FSF u li SM għandu jixtri id-dejn u li jessi għandu tagħmel politika monetarja. Jiena nemmen li hemm bżonn ta' separazzjoni tal-irwoli ma neħtieġu liċenzja bankarja hawnhekk għal dan il-fond naf li hemm dibattitu għaddej bħalissa il-proposti ġew Micheluk u mill-lemin din hija ta' sew interessanti Monti, qed jafas fuq hawnhekk din aħna minni parti mill-politika tagħna il-liċenzja bankarja hija u l-unika mod kif aħna nistaw nirkupraw xi ftit tal-ħin biex ikonna din l-Unjoni politika Unjoni tad-dejn illi tibda taħdem. U għalhekk ma rridux illi ninqabdu f'dan il-kollas ġenerali u jekk dan ma rridux illi jiġri, jeħtieġ illi nagħtu liċenzja bankarja lil ISM, grazzi. Għan xaħat mill-grupp tal guja Iva. Jurgen. Naf li Sir Matisa suppost jatawnek, pero uh, mux jatawnek uh, u uh, ma nistax nitkellem fisma. Uh, thank you. Uh, on the list so far. Grazzi fuq il-lista għandi l-Wolf Clint, Sissa u Liam Wangok. ċatiħor Markus. Astrid. Ser nizzel l-ismiet, Shazek, Ivo, ċatiħor. Wolf, ek joġbu. Naħseb il-kol naqblu illi f'dawn l-aħħar sentej aħna qegħdin situazzjoni ibsa illi ma nistgħux insibu soluzzjoni għalija b'mod minħabba permezz ta' riċerka. U nafu li kena ammonta proposti illi ma nistax nittrattawhom bl-istess mod kif konna nagħmlu fil-passat. Per eżempju il- l-obbligazzjonijiet, il-bazuka, il-fond disponibli. Jien għandi problema hawnhekk u uh, diġà tkellimta mal-kollega tja illi minnaħa l-waħda qed nitkellmu fuq il- uh, patt eh, fuq il-ftejjin fir rigward tad-dejn li ma nsax naqblu dwaru anka fi rigward tal-approċċ u fl-istess waqt nafu illi dan l-istess eh, ftajim fi żmien 25 sena xorta ħada ser jerġa' jġibna fl-istess sitwazzjoni għalhekk aħna rridu nevitaw iktar burokrazija aħna nħoss, jiena nħoss illi dan il-patt eh, veru se jindirizza anka 60% tal-GDP fil-rigward għad-dejn, però Rridu naraw li dan li sir fuq livell komunitarju. Jiena nħoss li eh, qed noħolqu problema hawnhekk u ma naħsux li huwa l-approċċ tajjeb jiddu nagħmlu xi ħaġa favur riformi sabiex dawn elementi nkunu nistgħu neħessu minnhom. Palma qal anka s-sur Blaunber. Element addizzjonali hawnhekk eh, huwa illi ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa mill-lejla n-nar. Ġifiri rridu nimxu ħaġa waħda wara l-oħra. Ma nistawx namlu kollox f'daqqa. Għaliex anka fil-rigward fil-rigward tal-EFSF u l-elementi marbuta miegħu l-approċċ li ikun wieħed tajjeb għaliex jekk ma nimxux kif suppost nitil fuq ir-rotta għalhekk ma nistax nagħmlu kollox f'daqqa imma irridu namlu dak li huwa possibbli li aħna namlu b'dik l-għodda li aħna għandna fidejna preżentament. Thank you, Liam. Grazzi Liam. Grazzi Sharon. Dinja opportunità għalija biex jena nirringrazzja lil Silvi dak kellija għamlet. Meta proponiet u defendiet l-Eurobonds aħna l-koll nemnu fihom u naħsbu li rapport tagħha u wieħed sieħu komprensiv. Aħna ressaqna bosta emendi, sinjura Sur Xikluna, Sinjura Beres u jiena. Dawn kopru tlet oqsma l-ewwel nett il-kamp applikazzjoni tal-font Aħna nemnu illi pajizi bħal Greċja, l-Portugal, l-Irlanda, oħrajn illi jistaw jaqgħu vittmi ta' attakki spekulattivi u forsi għandhom bżonn ta' ġustamenti strutturali dawn għandhom ikunu jistaw jibbenefikaw mill-fond ta' fidwa. Per eżempju, Spanja, illi kienet l-student modella hawnhekk fl-Unjoni Ewropea, immaġinaw Spanja li tkun taħt attak hija għandha bżonn zguri kolla bżonn aċċess għal dan il-font. It-tieni emenda ikopri il-perjodu ta' żmien għal validità ta' dan il-font ta' fidwa 25 sena intqal. Aħna eh, il-kalkoli tagħna minnihom naħsbu li 25 sena mhumiex biżejjed. Per eżempju, naraw l-Italja. L-Italja ikolla bżon ta' 3% surplus tal-budget sena wara sena biex tilħaq il-kriterji ta' perjodu ta' 25 sena ta' validità. Issa minkejja l-sforzi kbar ta' surmonti din mhijiex realistika u għalhekk din iċ-ċifra lanqas ma hija realistika u aħna nixtiequ narġgħu nikkonsidrawha mill-ġdid dwar il-kondizzjonalità fl-aħħar net. Aħna nixtiequ li jkun hemm oġġettivi għanijiet makroekonomiċi u dwar dawn għanna nisħu. Mux biss nisħu dwar il-numri ta' budgets bilanċati. Għonek, mux dwar il-deficit, jew inkella surplus tal-budget imma it-kabbir u il-qat. Ma rridux nħawdu l-affarijiet hawnhekk. Markus. Ja, vielen Dank. Ähm, ich will nur ein paar... Grazie, ħafna xtaqt nżif ti kommenti minna ħatija. L-ewel net naħseb irridu naċċettaw ir-realtà u l-ewel net illi fil-rigward ta' tibdil fil-trattat naħsbu li dak li qed niproponu mhux possibbli. Ma naħsibx li f'daqqa waħda nistgħu nġbru 27 stat membri u 28 stat membru dal-waqt il-umba f'daqqa waħda kulħadd jagħmel tibdilit kif qed nissuġġerixxu. Naħseb illi t tibġiliet li aħna qed nitolbu qed u huma stess. mu mhumiex possibbli aħna għandna eh, situazzjoni fej anka jkollok eh, elezzjonijiet eh, u naħseb li kun għenit u bina fusna jek nissoponu li xi darba nistgħu niblu trattat. Umbat, it-tieni storja inqadu attenti illi uh, il-punt uh, ta' tluq l-oriġini u il-konsegwenzi ma fixkluwamx. Ġifiri din is-sitwazzjoni li saqegħdin fija uh, hija marbuta wkoll ma' livell tal-interessi. Aħna rridu naraw illi jekk eh, sar nipruvaw nsolvu s-situazzjoni billi anka naqsu l-rati ta' interess, mhux sar nsibu soluzzjoni reali. Ser ikkonna eh, numru ta' stati membri illi ma jkunux jistgħu jagħmlu dan. Għanna bżon nsibu xi tip ta' mediċina, se din tkunx mediċina pozittiva jew xi droga rridu noqogħdu attenti id differenza ħalli ma jkunx iktar konsegwenzi għaliex eh, ir-riformi li aħna nagħmlu jridu kunu riformi li jsaħħu lill-Istati membri. Walek jrid ikolna strumenti li jrid ikun maħsuba tajba u li jkunu kompleti u għalhekk jindirizzaw anka il-responsabilità, l-infiq, infiq li anka jisir fuq eh, livell anonimo fissem il-komunità. Nasib illi anka fuq periodu twil għanna bżonn insibu soluzzjonijiet fattibli illi iwasluna għal tmiem ta' din is-sitwazzjoni prekarja. Jid konna kooperazzjoni Ewropea pożittiva illi ma timminax il-politika finanzjarja. Għat naraw anka tlet għażliet minnaħa tal-Komissjoni permezz tad dokument tagħha li qegħdin jipproponu Jina u koll ressaqt numru ta' emendi u naħseb illi permessa dawn emendi u koll spiegajt moċċar il-pozizjoni li jina xtiq nżom maħħa. Grazie tassew Astrid issa, kieġbok? Grazzi tassew, Signora President. Jina qattajt parti mit-tajl tijaj tas-sajf nanalizza l-352 amenda li fil-fatt irċevejt fuq il-labbozz tal-dan il-rapport. U ndunajt li eh, il-rapporter qed faċċa ħafna diffikultajiet u aħna na' faċċa ħafna diffikultajiet jekk aħna nixtiequ nilħu kompromess. Sabiex bekk aħna namlu konformi numru ta' opinjonijiet li jeżistu fost il-gruppi differenti. Jider li li huwa ferm essenzjali li nżommu f'moħna. Li tajb li nimxu aktar qoddim lejn aktar solidarjetà. Naseb li għanna bżonn aktar disċiplina fl-istess waqt. Ma jistax ikollok ħaġa minar l-oħra, l-affarijiet li tidum xu fit fit U jekk għanna rridu nkunu serju, nittieħdu mod serju, anki meta nipromuovu il-Eurobonds bħala soluzzjoni għal kriżi fl-istess waqt aħna rridu wkoll inkunu proattivi fuq il-kwistjoni tad-disciplina. Aħna naħseb li qed nimxu wisq bil-mod fuq dan il-qasam u għalhekk it-test li adottajna fuq il-proposta preżenti u fuq il-futures, e hawnhekk għandna elementi ta' riski li huma komplikati ħafna. Għanna kontroll eksanzje tal-budget nazzjonali mill-istituzzjoni tal-komunità dan il-mod biss għana nkun nistaw nġibu rivoluzzjoni kulturali fi zona tal-Euro u dak li għanna bżon, dak li neħtieġu bosta pajizi fostom pajizi stess għandhom bżon, bżon din il-ħaġa aktar minn ħaġa oħra. Ovvjament l-affarijiet għadhom pendenti. U aħna irridu u koll ikon aktar ridni nimnaħat tal-kunsill. Għanna kwistjoni pjuttost diffiċli għawnek għalix jider li l-istituzzjonijiet irridu jirranġaw il-klassifikazzjonijiet tagħhom. Jekk il-Parlament joħroġ inizjattiva propja li dajt li għanna bżon il-Eurobonds u xejn aktar ma naħsibx li ħajismawna n-nies. Issa l-lum għadni kif kontet naqra fuq il-ferrovija, fuq il-gazzetta, li il-Prim Ministru Spanjol Ministru ta' Spanja, fil-fat għamel suġġerimenti pjuttost interessanti fu proċess ta' tlet stadji u jinaħseb li dinja xi ħaġa li tajjeb li kikun ikkonsidraw ukoll. Jiena ressaqt amenda waħda biss fejn jina qed nagħmilha ċara li kull progress deċiżiv lejn il-dejn reċiproku għandu jiġi infurzan b'kontroll ex ante u b'disciplina budgetarja fost l-istati membri. Anki jkun hemm dritt vito fuq livell tal-Unjoni Ewropea li bekk imbagħad il-Kunsill jew inkella l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tuża kontra stat membru u l-abbozz budġetarju tiegħu jekk dak l-istat membru ma jkunx irrispetta l-impenji tiegħu. Jiena naf li hawnhekk se daqsxejn lil hinn, però iva ninsisti fuq dan l-aspett għaliex jiena naħseb li aħna ma nkunux nistgħu nsibu qbil hawnhekk sakemm aħna ma nisħqux fuq id-disciplina kif ukoll is-solidarjetà. Grazzi.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 minn kollega tiegħi li niżel numru ta' resta numru ta' emendi, però wkoll għandu il-konvenzjoni tal parti tar repubblika Però għandi ftit kummenti dwar dan id-debattitu li naħseb li huwa diskussjoni fundamentali u mhix f'termini ta' forma ma kif f'termini ta' kontenut. numru ta' kollegi fil-fat tkellmu fuq il-ħtieġa li kolna rispons bikri, rispons maġġel. U jina naħseb li aħna għanna namlu mistoqsija fundamentali għawnek. Għanna nistaqsu din il-mistoqsija. Il-ħeffa hija l-aħjar ħaġa li namlu, li naġlu f'dan l-istadju Għaliex jekk aħna nitkellmu dwar il-Eurobonds, dawn għaliex huma mfassla biex isolvu problem fuq il-meda qasira ta' żmien jew inkella żbilanċi fuq it-tul ta' żmien li ilhom jiżviluppaw fl-Ewropa għal 20 ta' snin. Fl-opinjoni tiegħi, il-Eurobonds se ġew infassla sabiex jagħmlu tajja għal soluzzjoni fil-medda qasira ta' żmien u f'dawn iċ-ċirkustanzi għalhekk jistgħu jaħdmu. Però meta nqisu l eurobonds li għandhom isolvu problemi fuq eh, medda twila ta' żmien fil problemi li ilhom hemm, fl-opinjoni tagħna f'dak il-każ l-affarijiet mhux ser jitbidlu, l-affarijiet mhux se jiġu solvuti. Ma tistax tieħu azzjoni bħeffa maġla bi stati membri individwali li jimplementaw riformi strutturali għal-jom Jekk l-istati membri ma jagħmlux riforma f'dak il-każ il-Eurobonds ikunu biss qed iħaffu perikli aktar kbar ekonomiċi. U għada mill-lamendi li resa s-sur Epping istqar li l-Eurobonds mumiex mod kif wieħed iżid il-kompetitività Ewropea, U għalhekk aħna nkunu boloħ jekk aħna naħsbu li l kompetitività tal-Ewropa li aħna verament għandna bżonn bħalissa l insaxħu ser tiġi mejjuna permezz tal-Eurobonds. Tini net, il-Eurobonds suppost għandhom jisolvu wkoll sitwazzjoni jisolvu problemi f'żona ekonomikament eterogena. Pero il-Eurobonds għalek jistaw jamlu fi situazzjoni li qegħdin fija aħna, jistaw jamlu aktar periklu mill-li ġiet. Jina għalek nisab mħasseb ħafna rigward l-idea ta' l-Eurobonds li jistaw waslu jew iġibu bidla fit trattati ċertu stati membri, mis ser tkun ħaġa faċli biex ikun hemm bidla fit trattat ftakru tajjeb reverentu Franċiża Kolandis fuq il-Kostituzzjoni Ewropea. U jekk aħna ser inkomplu nisqu fuq dan l-aspett, jekk aħna ma neħdux pass verament kawtu bil-mod aħna kun nistgħu nipperikolaw il-integrazzjoni jew il-proġett ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. id-dannu li jisir jista' jkun verament serju għal kooperazzjoni fil-kontinent Ewropew fil-futur. Grazzi tassew l-aħar kellim fuq l-istatijaj huwa issun Benigel qabel ma nagħtu kelma li rapporter fakkar il kulħadd jekk possibbli nippruvaw nalqu sa u nofs neqsin ħamsa sabiex bekin kun nistgħu natu eh, post li Sur Mario Draghi għas sessjoni nies. Nixtieq ningrazzja lir rapporter għal abbozz tajjeb tagħha, nixtieq ngħaddi xi ftit kummenti dwar dan. Mela l-ewwel qabel kollox, il-problema bil pista interess li teżistija waħda reali u d-dejn huwa reali. U għalhekk anki jekk ċertu persuni provaw jiġdu dan l-aspet, il-neutralizzazzjoni ta' dejn qed issir illum il-ġurnata mill-bidu tal-kriżi il-balance sheet tal-ECB żdiedet 2.6. U għalek dawk in li qed jgħidu li il-mutualization mhix qiegħda fit-tratta dak il-każ nistgħu ngħidu li eh, u rapporter qed jipprova jinkludja dawk in-nies mhux qed jifmu il-ECB diġà qiegħda tersaq lej dan il-fatt mingħajr kontroll demokratiku din hija l-problema aħna qed nagħtu aktar flus li sistema ekonomika fl-Ewropa mingħajr kontrolli ekonomiċi u aħna lek ma konniex favur u aħna favur però l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali hija temmek għal ċertu politika u mhux għal politika fiskali u dawn qed iħolqu aktar problemi kbar ekonomiċi u rapporter tajb li tissaqsi din mistoqsija mi li huma l-istrumenti effettivi biex nelbu din il-problema u jiena nixtieq naqbel ma' Sur Margus Ferber għax għandna trattati rridu nirrispettawhom u ma nistgħux nittamaw li t-trattati ser jinbidlu għada fuq daw kwistjonijiet politiċi tant importanti u għalhekk il-Debt Redemption Fund jekk tkun infasla b'mod tajb tista' ssir taħt l-qafas ta' dawn it-trattati. Però ma tistax issir għaliex fil faddan dan u din il-proposta tal-German Council of Economic Experts għalli xirrit ikun hemm tip ta' sigurta li tittina tam l-istati membri li se jisibu f'din is-sistema u għalhekk jiena naqbel ma' Sur Clint ukoll li sabiex naġlu nimxu fuq din il-kwistjoni eh, din hija importanti għaliex tista' tirbaħ l-aktar appoġġ politiku. Jekk aħna ngħidu le għal dawn il-miżuri, tfisser li aħna din ngħidu iva biex inħallu li sibi u nħallu fidejhom jagħmlu xogħol mingħajr kontroll demokratiku. Il-politika Ewropea għandha tagħmel ix-xogħol iktar milli tħalli li sibi biex tagħmel dan ix-xogħol fil-fatt ninsab sorpriż li ta' sikwit ħafna drabi nies li jkunu kontra l-Eurobonds, il-Debt Redemption Fund huma l-ewwel nies li jikkritikaw il ecb fil-pajjiż oriġinali tagħhom. U dija problema. Hawnhekk qed naraw telf ta' appoġġ politiku għall-ECB u aħna mardux li dan is Fl-aħħar li l-Wolf Clans fuq l eurobonds fuq il-medda twila ta' żmien, jien naħseb li iva tajjeb li impoġġu dan kollu u inħallu ħall fuq il-medda twila ta' żmien għaliex l-Ewropa tkun aħjar li kollha suq li jkun integrat fil-fond f'dawn it-tip ta' bonds Rejva naqbel miegħek fuq il-meda qasira ta' żmien il-Eurobonds mhumiex is-soluzzjoni u għal dawn l-istrumenti kollha huwa minnu. Irid tkun hemm kondizzjonijiet stretti mingħajr kondizzjonijiet jista' jkun hemm perikli li ma jkunux aċċettabbli. Però li ngħidu le għal għal l-istrumenti ta' neutralization dak il-kas ma naħsibx li tkun ħaġa tajba, għalek rridu nkunu onesti dwar diskussjonijiet li qed konna dwar id-dejn u l ewropa hawnhekk. Thank you. Sylvie. Merci Sharon. Je, je vais essayer à la fois d'être... Grazie tassew, grazie tassew Sharon, jina ser niprofa nitkellem fil-qosor. Mela nibda bil-Wolf. Mela dan huwa rapport b'inizjattiva propja. Jina il-tqajt ma' ħafna shadow rapporters wara ħafna laqat u aħna hawnhekk ridna naraw x'ħażlet għandna provajna namlu ħafna fajf daqa, pero l-idea kienet li ikolna diskussjoni demokratika dwar il-vantagġi u l-izvantagġi tal-lazlit li għanna u dimna. Aspetti ħor importanti li sur Lambert għajem u jina fil-fat nishtiq nirrepeti dan il-klim sur Verber u kol li fil-rapport hemm idea ta' roadmap u l-idea idin jina fil-fat ninsab konvinta li aħna nix namlu l-affarijiet li jimurru kontra it-trattati minħabba l-fat li aħna ninsabu f'sitwazzjoni ta' urġenza. Se kintom taqraw ir-rapport fid-dettal, Meta aħna nitkellmu dwar eh, diskussjoni li qed iseħħu f'ċertu stati membri, ir-rapport jieħu inkużerazzjoni l-argumenti legali jeżistu kollegi oħra qalu tajjeb li fil-fatt aħna m'għandniex immorru lura, nqogħdu lura milli jkollna diskussjoni minħabba l-fat li hemm it-trattat, aħna rridu nirrispettaw it-trattat, però jekk aħna ma neħdux deċiżjonijiet politiċi, dak il-każ it-trattat aħna eh, normalment iżomna, iżomminna idejna wara darna, ma kun nistaw namlu xejn. U għalek, aħna rridu nkunu qalbina biżej biex nitkellmu dwar it-trasferiment ta' kompetenzi li forsi li sibi u koll li kun jista' jagħmel aħna nistgħux ngħidu li trattat eh, eh, ma nistgħux naqbżuh, ma moħarawt li jridu jiksruh, però rridu nafaċċaw ir-realtà u r-realtà hi li jekk aħna naqraw dak li qed jiġi publikat fil-gazzetti, ħafna nies huma imħasbin ħafna dwar l-istabilità taż-żona tal-ewro, għalhekk aħna ma naslu għal konklużjonijiet dwar deċiżjoni nistgħu naslu, però aħna qed nippruvaw nsibu soluzzjoni Tajb wis inqogħdu nitkellmu dwar x'inhi realtà imma aħna rridu nieħdu azzjoni bħeffa. Issa, dwar dak li għalit Sinjura Luling, mhux eh, strument ta' solidarità jiena għedet niproponi, aħna rridu naraw kif nistgħu nużaw disciplina mod intelligenti sabiex bekk aħna ma nispiċċawx bi bej solidarjetà u d-disciplina għaliex bħalissa aħna t ninnegozjaw qed negozjaw b'ċertu strumenti u aħna nafu li ċertu strumenti qegħdin hemm biex noħolqu disciplina. Issa dwar six pack. Jina rrid insaħħaħ eh, disciplina. Ma rridx nażel jekk ikollniex disciplina jew le, però l-għażla tagħna jdi kif ħan nistgħu noħolqu eh, disciplina intelligenti permezz l-istrumenti li għandna. aħna mhux qegħdin nippruvaw neliminaw id-disciplina, però issa il-kwistjoni dwar il-kontrolli ex ante, nasab aħna tnaslu ftit ftit lejn dan il-punt. Għandna six pack, għandna l-European Semester, hemm il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma. U l-Istati membri ridu jikkomunikaw mal-Kummissjoni qabel ma joħorġu dawn il-budgets u għalhekk aħna tnispiċċaw b'budgets nazzjonali qegħdin jinħolqu taħt l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u komissjoni se tuġa daw l-istrumenti. Issa ħna rridu nħarsu koll l-amendi kollha, nħarsu ma' tim tiegħi li daw l-amendi, nitkellem ma' shadow rapporters, kif għaldu kol Diogo. Jiena wkoll napprezza dak li qalu għamlu xedaw rapporters. Dak l lan tagħna u li kollna inizjattiva rapport inizjattiva problemi minn għamil tiħdu deċiżjonijiet, pero li juru, juru dawn dwar il-konsegwenzi li jista' jkollna Issa ħna kellna wkoll l-artiklu ġi publikaw li ġi publikat ftit tal-jemilu dwar il-garanziji differenti fil-Redemption Fund. Jider li hemm responsabilità konġunta, pero dan mhux dan jista' jkun iktar diffiċli għal ċertu pajjiżi minn oħrajn. Allura qed nippruvaw nsibu soluzzjoni bilanċjata dak li nxiequ nagħmlu li nagħmlu xogħol serju, mhux xogħol xo li forsi kulħadd minkom jistgħu jibgħatu informazzjoni kosti kostitwenti. Pero aħna ma nistgħux naħdmu b'mod individwali, din mhix l-idea. Aħna l-koll nafu fil-fatt li rridu nagħmlu sforz jekk qed u jekk u jekk qed nitkellmu dwar solidarju u disciplina. Allura qed nittama li jkollna diskussjoni kostruttiva u anki amendi kostruttivi minn kulħadd. Irridu niftakru tajjeb li l-istabilità ta' żona tal-euro ta' bilħaq tinsaf l-interess tagħna l U mhux ta' żona l-euro biss l-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi, Wis. Mela, issanna l-iskeda tal-bqija tal-ġurnata u d-dimna, ħna se nkun għedin nivotaw fit-19 ta' settembru, nittamaw li mbagħad ngħaddu għal-plenarja f'Ottubru, ġifiri kif tafu l xogħol li jrid fu fuq l-amendi qabel il-plenarja, għalhekk nixin ringrazzja lil kulħadd tal-li jintom zammejtu fil qossor Issa aħna ser nitolbu l-dawk li mumiex intitolati li jibqaw fil-kamra għal parti ta' sessjoni li jmiss, parti in kamera, għax aħna ser nkun qed nagħmlu skambju ta' opinjonijiet ma' sur Mario Draghi u sur Barnier u għalhekk imbagħad ħajkolna sessjoni li terġa' tinfetaħ għal punti li jmiss fuq wara u anki l-votazzjonijiet. Nix infakkar l-membri tal-Parlament u l staff tal-parlament li jistaw jibqaw, ħanibatu barra l-Kunsil, ħanibatu l-barra l-Kommissjoni, l-Parlamenti Nazzjonali, mux ħan nipermetu li jkunaw lobbyist jew um, ġurnalisti. Ġifiri, jekk intom tafu li għaw xaħat li ħajbqa fil-kamra kieġuħabkom informaw naħli ħna najdu l-om biex jitilqu l-barra. Ma nistawx inħallu ċertu nis li fil-kamra Aħna għanna proċeduri disċiplinari jekk uħut mill-parlamenti u impiegati tal-parlament jibqaw fil-kamra. ma nistawx jibqaw nislimu miex mill-parlament. Allura, għalek nitlob lil daw kollha mhux intitolati li jkunu f'dissessjoni biex jitilqu l-barra. Jogħġobkom. And I also have to remind you Xti infakkarkom li m'għandux ikun hemm Eh, rekordjar u ritratti dwar f'din is-sezzjoni, m'għandix għalfejn fakkarkom per nerġa' ngħidilkom m'għandux kun hemm eh, rekordjar ta' din is-sessjoni u anki eh, fotografija. Ittama wkoll li l-web streaming jingħala wkoll.